għandhom ħafna rieda u jixtiequ jelbu dawn id-diffikultajiet li qed jgħixu fil-preżent. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil komissarju bekk u id debattitu dwar l-għajnuna urġenti għal Ħajti. Kollegi, il-punt li mis, Debattitu konġunt dwar is-sajt. Għanna rapporti mill-kollega Barantika, kollega Gallagher, kollega Grobacek, kif ukoll kollega Ferreira. Nibdew bil-rapporters. Nibdew is-Sinjura Bilbao Barantika. Erba' minuti, jekk jogħġbok. Grazie President. Grazie President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja Il-mġiba tal-sajt u s-sajida fil-bajja ta' biskej. Hemm bżonn nista' jkollna pjanza biex nilħu l anijiet tagħna u ma nkomplux nipperkulaw is-sajt hemmhekk. Għalhekk hemm bżonn illi ikun hemm eh, sajt sostenibli sabiex inżommu il-sostenibilta ambientali, ridu kol nikalkulaw il-tax u naraw il-valur eh, ta' regoli politiċi jemmek. Ridu Nibbażaw il-kalkoli tagħna fuq rapporti xjenzjati f'Lulju tal-2009 kellna il-proposti bdejna naħdmu f'Settembru mbagħad U flimkien ma l-istituzzjonijiet xjentifiċi u l-organizzazzjonijiet bejna naħdmu fuq pozizjoni komuni li kienet appoġġata wkoll minn Parlament. Imbagħad bidħul fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona l indeċiżjoni kif inti tiġi applikata. Fit-30 ta' Novembru bdejna għamilna eh, votajna wkoll fil-Kumitat tal-Sajt. Imbagħad kien hemm attitudni distinta ħafna minn ħatal kommissjoni. Aħna ħdimna fuq regolament ta' kontroll illi ħajider f'dan il-rapport, pero ma għannix iktar informazzjoni mill-li kella qabel, għalhekk għanna ċertu eh, inċertezza inevitabli. Il-Presidenta Spanjoli u kol kienet bdiet eh, taħdem fil-Kunsil fuq dan il- rigward u l-Presidenza Spanjola għadinna li kien hemm petizzjoni ta' Franza u għalhekk iddeċidew illi iwerbu l-biċċa għax ma kellhomx bażi legala ċerta u għalhekk kollox ġie paralizzat. Jiena tlabt l presidenza ġdida u saqsejtom jekk miex lesti illi jkomplu bin negozjazzi tagħhom u qalu li biex ma naġġilx wis u nieħu naqra paċenzja. Sinjura Bilbaw jgħid il-President qed taġġel wis għall-interpreti qed ngħidlek tkun tista' tkompli taġġel imma ħadd ma ħajfmek. Sewa. So, Mela, ma kienx hemm ftehim fl-aħħar ta' presidenza Spanjola u fit-trialogu, għalhekk tlabt il-presidenza li miss jekk ma jixtiequx li jkomplu eh, jaħdmu, però li laqalu li biex nofsi paċenzja ma naġġilx wis. Għalhekk għaddejna mbagħad għal votazzjoni ġdida għaliex hekk talbuna nagħmlu il-servizzi legali. U wasalna l-emendi bażiċi importanti għal settur, l taxxa ta' ta' settur fuq 0.4 ta' 0.4 mbagħad kien hemm ukoll ir-reviżjoni tal tal bit Kien impossibbli li wieħed jgħidni għal biomassa twali għax ma kienx hemm informazzjoni biżejjed u għalhekk Kien hemm anke tnaqqis ta' 25% meta ma mas-sena ta' qabel. Huma qalu illi qatt m'għandu jkun hemm inqas minn 7 miljun tunnellata u m'għandniex naqgħu taħt qatt taħt l-10%. Waqt li għanna għadin diskutu dawn l-inizjattivi għawnek għanna aħbarijiet informali l-Konsill talab li l-inizjattiva terġa tibda. Jiena ek qed nitolbok issa kummissarju għalfej qegħdin jagħmlu hekk. Kun nixtieq nkun naf x'għandhom f'moħħhom jekk jogħġbok weġibni nixtieq nkun naf ukoll. E, anzi, biex jirtiraw l-inizjattiva, xe nkun naf għalfej presidenta Belġjana talbet illi ridu jirtiraw l-inizjattiva, Ġena għad wassal biss għal-konfuzjoni. U ħajbqalam kredibilta l istituzzjoniet Ewropej d-dim dan it-tip ta' settur li qed jara biss ostakli min-naħa tagħhom. Il-Parlament deċiż illi jeżerċita kompetenzi ta' kodeċiżjoni li tieħi Trattat tal-Lisbona għalix l-affajt li għadin naraw, ma u miex eh, jirreflettu trasparenza li nipretendu għahna fis-seklu 21 jek joġobkom użaw dawn il-metodi tal-Parlament Ewropew. Grazzi, President. Ευχαριστώ κύριε Μπιλμπάου. Κύριος Γκάλαχερ για τέσσερα λεπτά. Grazie. Is-sur Gallagher għandu erba' minuti, jekk jogħġbok. President, Kommissarju, kollegi, l-ewwel net Jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi il-daw kollha li kooperaw miegħi fi tħejjiet għal dan ir-rapport dwar il-sawrel tal-Atlantiku tal-Ponent u kol kena l-RAC pelagiku il-konsulent u kol kif u kol konsulenti oħra u dawn tawna ħafna poċ u għalhekk għanafna ħafna kooperazzjoni fid-dialogu u l-idejat kollha permettew li li jiena nippreżenta dan ir-rapport lilkom illum. U nittama illi konna u kol bil dwar dan. Dan huwa punt importanti ħafna li il-proposti dwar il-pjan ta' twetti li l-Komissjoni qablet dwarhom kif ukoll eh, dak li kien hemm bil fis-summit fil-2002 Għaliex hemmhekk il-Kummissjoni qablet illi hija terġa' tagħti ħajja mill-ġdid dawn l-istokkijiet u biex ikun hemm ukoll l-aqwa stocks ta' dawn il-livelli. U bekk ikun hemm kooperazzjoni mill-rib mar-rak tal-pelaġiku għal din il-proposta. U kien hemm ukoll studji fuq is-sawrel sal-1997 id-dejta miġbura ma kienx biżejjed biex ix-xjenzjati jagħmlu valutazzjoni sħiħa dwar is-saħħa tal-istokk u l-pjan ta' ġestjoni jindirizza dawn il-kwistjonijiet biex bekk ikollna formola għal bastimenti eh, f'dan il-qasam. U da din ir-regola tagħti mekkanizmu, mekkanizmi biex ikonna limitu għal tax għal sawrel tal-punent tal-Atlantiku. Il-pjan kien mistenni li jidħol f'operazzjoni fl-2009, fl-aħħar tal-2009 sta kien hemm dewmien minħabba l-adozzjoni ta' Trattat ta' Lisbona. Ovvjament il-Kunsill mbagħad irid ukoll iqassam l-opportunitajiet ta' sajt u kien hemm rappreżentanza tal- presidenza belġana qabel il presentazzjoni tar rapporti għaj fil-komitat tal-sajt u għawnek kena proposta biex bekk il-konsilli kollu flessibilita għal dak li juttux jaqsam l-ammont li jista' jitnaħħa mit-tax. Jina nemmen illi din il-proposta tal-Presidenza Belġana illi mbaġġi ta' totata mill-Komitat tas-Sajt ħares dritt eh, taħt it-trattat tal konsil biex jalloka opportunitajiet ta' sajt. Nixtieq niddiskuti l-emendi prezentati mill-IPP, l-SND u l-GUE, il-gruppi politiċi għal dak li għandu xaqsam dana kollu, ġifiri għal dak xaqsam il-bajja ta' Biskej. Jiena nixtieq nħeġġeġ ir-rapporter u rapporters u anki li din il-kamra biex, jappoġaw, jappoġġaw, iżda aħna ma nistgħux nappoġġaw ċerti emendi mill-GUE għaliex il-kolt il-pariri xentifiċi maċċari għalli xawnek għeddin nifukaw fuq eh, qasam ġeografiku speċifiċi. U għallra kiku aħna kena naċċettaw din l-emenda, dina tirredikola, nirrepet tirredikola il-pjan għalli xana zewċ oqsma differenti ta' tax għal stok wieħed. Jekk aħna namlu hekk, jisna najt il-kamra illi sen waqfu u nstabilixxu preċedent perikoluż għal eh, ġestjonijiet ta' sawrel fil ġajjini aħna ma jinistawx aħna naqqasmu fit-tnejn dawn istoks. u għallek dawk li jappoġġawna jamlu hekk għal jappoġġaw dana kollu jkun jamlu hekk għall interess personali tagħhom u interess tal-istati membri. Iżda dan huwa din hija politika komuni, komuni tas-sajt u kollegi Spanjoli u Portugiżi forsi għandhom xi tħassib u jiena nifhem dan it-tħassib u jiena inkludejt dak it-ħassib f'emenda numru 7 li insibu fil-labos tal-rapport u għanek edin najdu li l-pjan jiġi imwetta u jis il-sajt u anki drittijiet soċjal biex nikonkludu dan di l-emenda hija aċċettabbli għal kunsill u anki għal-rak paleġiku u għalek maktar eh, konsiderazzjoni għal femit tal-kollegi Spanjoli u Portugiżi. Iżda eja nżommu il-politika ek kif inni grazzi. Uh, Grobarczyk ja teser lepta. E, Sur Grobarczyk, e, szanowni państwo, na wstępie... Grazie, prezydent, komisarju. Biex nibda. Nirringrazzjakom il-kol għal kontribuzzjoni ta'kom għal dan il-rapport, il-Kommissjoni, il-Shadow Rapporteurs, kif ukoll il-membri mill-Kumitat tas-Sajt. Grazzi għall appoġġ tagħkom. Aħna l-ħaqna u fimna l-xurxin u votajna b'mod unanimu għal dwar dan ir-rapport. U mill-ġdid nirringrazzjakom. Issa, lan ta' dan ir-rapport huwa illi inqisu il-qabdiet il hawnhekk tal-barbun u biex ma jkollniex discards fil-mudell eżistenti li jinvolvi it-tak. Din is-sistema taħdem għal ċerti speċi ta' ħut. U artiklu 15a fil-fatt huwa importanti hawnhekk. F'regolament 21-87 tal-2005, issa bħala bycatch, din hija xi ħaġa li ma s tiġi importata kummerċjalment u ħafna drabi di mhix ħaġa tista' tittikel iżda irdu ninnotaw illi dispożizzjoni tagħla possibbli illi narmu mill-bastiment ħut li għadu ħaj, barbun li għadu ħaj li mandu lebda valur kummerċali. U għalek dan l-artiklu għandu lan illi kunem ġestjoni sostenibli tar-rizorsi marittimi Lan huwa li neliminaw eh, rimi discards fil-Bahar Baltiku f'ċertu każijiet, proibizzjoni totali fuq dawn id-discards għandha tiġi introdotta. Dan huwa l-mezz kif aħna naslu għal ġestjoni sostenibbli iżda proibizzjoni fuq discards għal dak li xaqsam il-barbun jew ħutieħor minn din il-familja mhux mhix xaġa ġustifikata għaliex ikonna mbagħad effett negattiv fuq l-istokk. Wis nibża li proibizzjoni sħiħa fuq ir-rimi fuq discards eh, din qed tista' tintuża bħala skuża biex nilegalizzaw qabda eh, fuq skala kbira tal-merluz fil-Bahar Baltiku. Mem l-ebda data xjentifiku li nistgħu noqogħdu fuqha fuq dan il-għan u allura huwa importanti li issa niddokumentaw l-abdiet u konna monitorat sħiħ fuq il-bastimenti. Ta' sewwa importanti wkoll li nintroduċu kontroll ta' 100% tal-istoks li jinqabdu u li jaslu fuq l-art inkella il-politika ta' ħarsin fil-Bahar Baltiku eh, ma tkunx realistika u għaldana u koll għal eh, pjan ta' żmien twil għal ġestjoni tal-Merluz. Meta jeħtieġ li aħna regolaw il-qabdiet fil-Bahar Baltiku, dawn il-qabdiet industrijali minn għalra huma ta' periklu għaliex dan il-bahar għandu status ta' bahar partikolarment sensittiv. U għalhekk il-Baħar Baltiku huwa wieħed fost l-aktar prezzjużi bħala sistemi eko, ta' ekosistemi fid-dinja. U minħabba il-bidliet klimatiċi attwali, il-ħut jadattaw għal kondizjonijiet u għandhom tendenza li jimmigraw u anki fejn huma ibidu u allura aħna rridu nirrevedu iż-żoni magħluqa fil-Baħar Baltiku u nadottaw pjanal żmien twil għal ħarsien tal-ispeċi tal-barbun. ċerti żoni huma esklużi mill-ħarsien iżda jeħtieġ li nakkomodaw il-bidliet kollha li qegħdin jitwettqu u rridu nirrevedu mill-ġdid iż-żoni magħluqa tal-Baħar Baltiku. Grazzi. Is-Sur Ferreira, erba' minuti. Signor President, signora Commissaria, cari collegas. Grazzi, President, onorevoli kollegi, Kommissarju, dawn l-speċi eżotiċi u l-introduzzjoni tagħhom ifisser li għandna wkoll xi ħaġa li qiegħda tqalleb l-ekosistemi u bekk qegħdin nitilfu l-biodiversità fuq livell dinji. U din hija xi ħaġa li anke l-Kummissjoni qiegħda tirrikonoxxi u parti sinifikanti ta' din l-introduzzjoni ta' dawn l-speċi italjeni ifisser illi għanna ħafna u koll l-intħila unek ta' dawn l-entitajiet tal-akwikoltura. Din it-talba hija bazata fuq proġett, proġett illi diversi istituzzjonijiet ipparteċipaw fih il-proġett Impass u hawnhekk ikkonċentrajna fuq l-impatt ta' dawn l-ispeċi li aljeni fuq l-akwakultura. Dan il-proġett jatina tarif, tarif aktar dettaljat minn dak li kena qabel. Issa, riskju għal dak nxaqsan speċi italjeni ifisser li aħna nistaw innaqsuha sa livelli aċċettabbli jekk il-possibilità ta', ta dawn l-entitajiet jiġu definiti kif suppost u ikun hemm ukoll protokolli adattati f'dawn is-setturi. U għalhekk il-Kommissjoni Għatte proponi illi telimina xi responsabiltajiet amministrativi li mhumiex meħtieġa xi u anki e, ċaqli lejn dawn l-istituzzjonijiet, istituti u elementi magħluqin. Infakkarkom, dawn il-proposti jibbawżaw ruħom fuq riżultati xjentifiċi u tekniċi. Iżda fl-aħħar mill-aħħar l-għażla hija waħda biss politika u għalek li niffaċilitaw il-proċess ta' introduzzjoni ta' speċi taljeni fl-akwikultura, mbagħad minnaħa l-oħra kolla definizzjoni stretta ħafna ta' ktiġijiet li jridu jirrispettaw dawn l-installazzjonijiet partikolari. Hekk kif jgħidilna proġett impass, irridu nikkontrollaw dawn l-installazzjonijiet biex b'ek il-teġijiet tekniċi kollha proposti mill dawk li jaħmu fl-ambjent jiġu eh, rispettati fil-ħidma ta' dawn l-installazzjonijiet. L-istess għat trasport ta' dawn l-ispeċijiet lejn l-installazzjonijiet u mill l-installazzjonijiet. Dawn dan huwa tħassib ewlieni illi jiena nressaq fil- rapporti għaj u anki l-emendi għabbażi tal-proposta oriġinali tal-Kommissjoni. uħra oħra wkoll inxaqt inżid hawnhekk hija illi dana kollu jfisser illi jrid ikollna sostenibilità għal dak li xaqsam ir-riċerka xjentifika u anki għal dak li għandu xaqsam l-ispeċi autoktoni jiridu u kol inwessaw l-speċijiet, iżda fl-istess waqt niggarantixxu il-kwalità ta' dawn l-istess speċijiet biex bekk aħna nħarsu l-ambjent. U għalhekk rridu u kol ikonna stimolu għawi dan is-settur biex aħna nesploraw il-potenzjal tal-akwakultura fl-istess waqt fuq livell tal-ambjent sostenibbli irridu nelbu il-limitazzjonijiet u allura rridu nkomplu biex bekk nivvalutaw mill-ġdid il-programm qafas ta' riċerka biex bekk innatu kopertura ġenerali għal dan il-qasam importanti ta' valwazzjoni studju. Jina ma fadalli xejn xinajt ħlif nirringrazzja shadow reporters għal dak li ma għamlu, għamlu ħafna xogħol siwi, nirringrazzja s-servizzi ta' tal-Kommissjoni tal-Konsil u koll u kif ukoll il-Presidenza Spanjola u anki il-Presidenza Belġana grazzi li kulħadd għax-xogħol kollu li aħna stajna nwettqu u imkien dawn l-aħħar xhur. Grazzi ħafna fisem il-Kummissjoni il sinjura Damanaki. Sur President, onorvali membri, sinjuri, jena xtaqt najt eh, xaħġa dwar il-pjan ta' il-pjan tal għal dak li xaqsam l-istoks tal-inċova u nirringrazzja il-Kumitat u r-rapporter għax-xogħol kollu tagħhom fuq eh, dan ir-rapport. Nixtieq ngħid lis-Sinjura Bilbaw li jwak kien hemm dewmien għall-adozzjoni ta' din il-proposta, iżda nixtieq ngħid ukoll illi kienet ċaġaċara ċara illi il-Kummissjoni għamlet dak kollu li seta tagħmlet kollox seta tagħmlet biex hija tneħħi dan l-istaġnar Allura, l-istok tal-inċova fil-bajta Biskej din ġiet ukoll perikolata minn kollas u allura il sajt inalaq fl-2005. Kien ħames snin wara illi dan l-istok reġan feta, is-sajt reġan feta fl-2010 fil-Lulju xenzjati konfermaw li l-istok kien issa eh, għadda mill-livell ta' riskju u bekk jiena permettejt tak ta' aktar minn 15,000 tonnellata li jussawat fis-seħ. U bekk ir-regoli taħsat ukoll eh, il-regoli taħsat ukoll eh, huwa xi ħaġa li qiegħda tejna, tejna biex aħna ġestjoni ta' dan l-istok. Ovvjament l-eluq ħoloq ukoll sara finanzjarja dawk li dependu fuq dan is-sajt. Irridu nipprevjenu illi din il-ħaġa terġa' sseħħ junu kummetz kif aħna namlu hekk huwa billi nisfruttaw l-istok u dana biex bekk ikonna jil sostenibli u jkonna riskju baxx għal dak li xaqsam l luq tas-sajt. Il-proposta tagħna turina illi dana jista' jiseħ l-istess waqt natu sostenibilità għall-industrija. Jekk aħna rridu nevitaw l-eluq, Allura, irridu nġibu nżommu ir-rata ta' sfruttament għal 30%. Nixtieq nirrigressa l-Kumitat tas-Sajt għall appoġġ kemm fis-sustanza kif ukoll għal dak li ndu x'jaqsam id-delegazzjoni tas seta tal-Kummissjoni. Jiena nappoġġa dawn l-emendi. Nista' nappoġġa wkoll l-emendi li għandhom x'jaqsmu mal-proposta li timxi skont ir-regola ta' kontroll eh, li daħlet fis-7 ta' jannar 2010 hemm eċċezzjoni waħda iżda hawnhekk. U dan għandu x'jaqsam ma' tnaqqis tad-dewmien għal notifikazzjoni għadħul fil-portijiet għal sija din l-emenda tbiddel l-regola ta' erba sijat illi edha fil-regolament ta' kontroll il-ġdid. Tafu illi dan il-regolament ta' kontroll il-ġdid issa qed ilu jiġi forzat sa mill-bidu ta' din is-sena. Jiena mani minix favur illi eh, aħna Taqsek ma lajr nemendaw din il-ħagġa, specialment jekk il-regolament ta' kontroll fiħin nifsu jippermetti li stati membri fuq il-kosta illi jimplementaw eżenzjonijiet meta dan ikun ġustifikat. U allura tassew memx bżon illi aħna nżom nbidlu dan regolament ta' kontroll daqstant malajr. Iżda ovvjament fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonija tagħkom. Issa, immorru għattini rapport il-pjan multi-alwani dwar il-sawrel tal-ponent tal-Atlantiku. Jiena nirringrazzja l-membri tal-komitat u l-rapporter għaxol eccellenti tagħhom u nirringrazzjakom għax-xogħol kollu li jintom wettaqtku għall approċċu ukoll kostruttiv. Is-sawrel huwa forsi forsi dan il-tip ta' sawrel fost l-ektar importanti f'din il-familja ta' ħut u palissa l-istoks huma fuq livelli tajbin u kważi għanna tak li ma nbidlit xal-2011. Il-deċiżjoni annwali ta' tak ta' dan l-istok għabbażi ta' pariri xjentifiċi ma jikkorrispondux ma' lan tagħna illi ikonna men ġestjoni fuq żmien twil ora dan il-pjan bħal pjani toħra ta' żmien twil Ija, xaħġa, dawn huma xaħġa għal-qalbi, għalix nishti immur li lin minn deċizjoniet oħra dwar kemm nistaw fil-fatt nistadu għal dan it-tip ta' ħut. Irridu nagħtu aktar stabilita u pjannar permezz ta' pjanijiet għal aktar tul ta' żmien. L-appoġġ ġenerali tagħkom kemm fis-sustanza kif ukoll għad-delegazzjoni ta' setat dan kollu urrina li għandna l-istess għanijiet nista' nappoġġa l-amendi tagħkom kif ukoll dawk li għandhom x'jaqsmu mal-proposta li wkoll tkun skont ir-regolament ta' kontroll li ilu fis-seħ sal-2010 minn Janar sal-2010 il-pjan innifsu m'għandux ukoll imbagħad permetti għal possibilità li dawn ukoll jiġu mibdu l deċiżjoni tat-tax skont imbagħad il-pariri xjentifiċi iżda hemm emenda waħda illi miex miexja fid-direzzjoni tajba ġifiri li intom taċċettaw il-kompromess tal-Kunsil għal ħames tunnellati iktar jew inqas. Din il-figura 5000 tunnellata miex għabbażi ta' xjenza. Jiġifieri kif se niddeċidu fuq din il-figura 5000 għalfejn mhux 6000, 7000? hawnhekk id-diskrezzjoni li nċaqal u t il fuq jew l-isfel fil-livelli adattati fil-strateġija ta' ġestjoni din li mhix approċċ adattata. Issa, it tilet rapport ġifiri il-mizuri tekniċi fil-Bahar Baltiku. Nieħu l-opportunità li nirringrazzja l-rapporter Sur Grabarċik għax xogħol tiegħu fuq dan ir-rapport li ġie adottat b'mod unanimu mil ġdid nirringrazzja l-Komitat tas sajt għall appoġġ sħiħ tagħhom. Din il-proposta ħnet niżguraw kontinuità legali fuq il-politika tagħna dwar il-high grading introdotta fil-Baħar Baltiku s-sena l-oħra u restrizzjonijiet ta' ħut fuq ċerti speċi. Sur President, Issa, xtaqt nifoka fuq l-aħħar rapport li ntidebattu l-lum l-użu ta' speċi italjeni li ma jinsabux lokalment l-akwakultura. Nirixtiq nirringrazzja l rapporter l-Sur Ferreira, għal xolu u anke l-Kumitat tas-Sajt kollu kemmu. Kif tafu, il komissjoni impenjat ruħa li jkollna żvilupp sostenibbli tal-akwakultura fl-Unjoni Ewropea permezz ta' strateġija l-ġdida tal-agrikoltura dan jimplika wkoll ħarsien eh, tal-ambjent fuq livell oli kif ukoll it-twaqif ta' kondizzjonijiet biex niffaċilitaw operazzjonijiet ta' akwakultura, xaġa li hija bżonjuża. Il-modifikazzjoni attwali tal-regolament dwar l-introduzzjoni ta' speċijiet aljeni f'faċilitajiet maluqa ifisser li konna faċilitazzjoni ta' il-faċilitajiet eh, tal-akwakultura biex inneħħu piżijiet mhux meħtieġ amministrativi effettiva fl-istess waqt nażiguraw illi kunem ħarsin xira tal-postijiet fejn dawn jinsabu. Ovvjament, dana mux bizzejiet u għallura jina tassew nilqa proposta tas Sur Ferreira illi inkatru il-riċerka tana fuq l-akukultura u fil-fataħna s-ram l li nistaw eh, permezz tal paċit tagħna u anki fir-riforma tal-politika rilevanti. Jiena eh, kontenta wkoll li bekk issa wasalna definizzjoni aħjar tal-faċilitajiet magħluqa tal-agrikoltura. Nixtieq nisħaq li proposta fil-bidu eh, kienet adattata eh, xar ehm, qabel il-tul fis-seħħ tat-Tratat tal Lisbona, allura kien l-istess problema hawnhekk u bekk Eh, ridna li naraw li dan il-regolament ikun skont it-trattament il-ġit tal-Lisbona u aħna konsidrajna l-opportunità li dan l-linjament isir Iżda fl-istess waqt kien meħtieġ li modifikaw formalment il-proposta tagħna biex introduċu dawn l-emendi sustanzjali u dana wassal għad dewmin li aħna referejna għalih. Biex nikonkludi, nirringrazzja mill-ġiti rapporters kollha u l-Kumitat tas-sajt tar-rapporti tagħhom u x-xogħol kollu tagħhom fuq dawn il-kwistjonijiet relevanti. Grazzi. Polikri Epitrope. Grazzi ħafna, Sinjor Kummissarju. U fissem il-gruppi politiċi issa nixtieq nibda bis-Sinjura Fraga Streves għazax minuti, grazzi ħafna sur President, grazzi ħafna lil reporters għaxxol eccellenti illi sar jiena nixtieq nifoka fuq il-pjanijiet ta' ġestjoni, però missun qod nidħol f'dettalji jew illi tiġa semmew ir-rapporters. Nixtieq nireferi però għal dawk l-isfumaturi importanti istituzzjonali li qegħdin isiru jridu nsolvu l-Parlament huwa responsabbli wkoll u ilu għadejn il-negozjati s-siktar minn sena ma' l-Konsil, u għalek id-deċida rapporti jgħamilom fl-ewwel qari sabiex jipprova jizblokka s-sitwazzjoni attwali li taffettwa mhux biss dawn iż-żewġ proposti ma' wkoll daw kollu li jistgħu jiġu fil-futur qarib il-Parlament. Huwa lest li jasal għal kompromess ma' Konsil u Kommissjoni ma' biex dan il-sirem bżonn illi il-Konsill nett jirrikonoxxi u jaċċetta illi il-nukliju prinċipali tal pjani ta' ġestjoni fuq tul ta' żmien jiġu inklużi fil-kamp tal-proċediment eh, leġislattiv, ċoj li tkun bażi legali fl-artiklu 3 u 42 ta' trattat. U din il-trattat tal-Lisbona fejn il-Parlament u l-Kunsill fejn il-Kunsill anzi għandu il-, -Kunsill, Eh, kompetenza esklusiva fuq it-tax il-kwota il-Parlament ma jiġix konsultatu issa il-Konsil qed jieħu wkoll esklusività fuq dawn is-suġġetti meta skont 43 er, tlieta għandu jiġi artiklu 43 tlieta jiġi eh, interpretat b'mod restrittiv. Nixtieq nitlob is-Sinjora Kommissarja biex ukoll nixtieq wieġeb is-Sinjora Bilbao hawnhekk li dawn il-proposti jiġu rtirati jew kalla sostituiti minn testi ġodda jieħu inkonsiderazzjoni l-pożizzjoni tal-Parlament għax inkella ikollna nirrikorru dim il-qorti tal-ġustizzja sabiex eh, nindirizzaw din is-sitwazzjoni li tkompli twassal l-aktar saġnar li ċertament is-settur tas-sajt ma jixtieqx. U Kirjus Arsenis jena Grazzi ħafna ngħaddu s-sassur Arsenis għal minuta u nofs. Grazzi. President, Kummissarju, ovvjament hemm ħafna dettalji f'dawn ir-rapporti li qegħdin niddiskutu, però jitmu ukoll messaġġ ċar il-Parlament Ewropew qed jitlob lill istituzzjonijiet l-oħra, Kunsill u l Kummissjoni, ġifieri li dak kollu li jiġi deċiż fuq il-stocks tas-sajt għandna dejjem nirrispettaw il-fatti xjentifiċi mhuwiex possibbli illi meta aħna niddeċiedu kif ħajsir is-sajt għal kull eh, speċi ninnegozjaw dejjem fuq termini politiċi illi għanna nsegwu eh, linji politiċi fil-Kunsilju l-Parlament. Le, rridu nibbażaw ruħna fuq bażi xjentifika u hija biss permezz ta' din il-bażi li nistgħu nirrikonoxxu u narfu xad baqa fl-bħra tagħna x'nistgħu nistgħu għalih mingħajr ma naslu għal eh, reperkussjonijiet irreversibbli irreversibbli kemm fuq il- sajt kif ukoll fuq l-ispeċi li qed jiġu mistada. Aħna qegħdin nitolbu hawnhekk li għandhom jittieħdu passi koraġuzi fir-riforma u dejjem irridu nirrispettaw il-data ehm, xjentifika illi taċċerta futur sostenibli għall bħratana. Grazzi ħafna is-Sur Hagland. President Komissarju Ziz kollegi. Jena ħan nifoka fuq il-rapport tal-bajja ta' Biskej u l-opinjoni tal-grupp tagħna fuq dan, ġdan u eżempju tajjeb ħafna ta' kif għanna nindirizzaw kwistjoni sensittiva tas sajt Aħna rajna illi l-istok fl-2005 kien sajt zeja tal-iħu għalek naqas. U issa l-sajt reġan fetaħ dan għajrit isir għabbażi ta' prinċipju ta' prekawzjoni ekk għandu jsir dan huwa l-unika mezz sostenibbli kif jista' jsir għal menu grupp tiegħi huwa ta' din l-opinjoni. Naħseb illi Is-sajjieda qed jaħsbu li forsi għal-bidu mhux ħajkunu qegħdin jaqbdu ħafna nċova fil-bajja ta' biskej ma naħseb li jekk hemm bżonn isir sabiex ikollna sostenibilta fil-futur. Grazzi ħafna Sinjura Levin. Talman ära det ledamöter. Lissabonfördraget ta' Firenze. President, Assis kollegi, it-trattat ta' Lisbona bidel is-setat tal-Parlament fil-politika tas-sajt u dan ħajkun l-ewwel eżami ta' kif aħna ħankunu qegħdin niffaċċjaw ir-responsabbiltajiet ġodda tagħna. Nasab li din l-sfida faċċenja b'mod tajjeb ħafna, però ċertament ħassejna li jeżistu ċertu diffikultajiet. Wieħed ma jistax jilħaq kompromess mal-pariri xjentifiċi rajna illi sajt zejjet wassal għal kollas ta' din l-industrija għalhekk iridu naċċertaw aħna li jkun hemm is-sostenibilità fit-tul ta' dawn il improvisti tal-ħut. Għalhekk importanti illi minflok ehm, nippruvaw naraw xiġru minflok neżerċitaw il-prinċipju ta' prekawzjoni. Iridu naraw Rajniħ il-film The End of the Line, rajna xqal id-direttur hemmhekk għal li hemm ħafna inċertezza fil-valutazzjoni ta' xanna u ta' xinu possibbli u rridu nżommu għaf moħra ħna di fl-Unjoni Ewropea. Speċjament dak li għandu xieq samma sajt li jisfrutta l-istokkijiet, jridu naraw x'peżempju x'jiġri fi żmien ħames snin bis-sajt fil-bajja ta' biskejiet u konna Eh, marġini ta' sikurezza. Irrid ikun hemm limitu u mhux mira nittama li noħduha in konsiderazzjoni din fil-futur fil-politika tas-sajt u nittama wkoll li nkunu nistgħu nirrispettaw il-pjanijiet amministrativi kemm fil-Kunsill kif ukoll fil-Parlament għandna bżonn dawn il-pjanijiet tas-sistema għall-ekosistema ehm, Ewropew naqbel 100% ma' Sur Gallagher. illi il-sajt tal-sawral tal-Atlantiku jmur kontra il-pariri xjentifiċi sur bronz tal-minuta. Grazzi l-kwistjonijiet li tqajmu f'dan il-diskussjoni mandom xieqsmu biss is-setturi li Eh, ma speċifikati jess jivolvu kol il-bastimenti tas sajt Jina tkellimt ma sajjiet dal-axar għalunna li dawn il-mizuri jistabu waslu biex il-flotta britannika tispiċa bla xol. Min 135 jum naqsu għal 90 jum il-ġranet li jistaw jistadu fjom u s-san ixtiq nkun kem baqa biex dawn is-sajjeda jispiċċaw bla xogħol. Is-sajjida għalunna li kwalunkwe tnaqqis iwassal għal tnaqis fix-xogħol jistgħu jispiċċaw bla xogħol huma. Il-ħut kollu illi inqabat illi ma jistax jiex jekk terġa' titfaw lura fil-baħar għandu jittella l-art. Ir-rimi huwa ħela. Il-kwotas qegħdin hemmhekk permezz ta' spekulazzjonijiet minn nista li qegħdin f'pożizzjoni ta' seta' u illi qegħdin hemm biex jisfruttaw ukoll l-istajjida l-ispekulazzjoni trid titwaqqaf issa. Grazzi ħafna ngħaddu issa għal kelliema li is sur Rango għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, Sinjura Kommissarju, Aziz kollegi. Fuq ir-rapport Gallagher u b'mod partikolari il-stock ta' sawrel tal-Atlantiku fil-ponent importanti li għawnek naraw l-emenda li naċċettaw l-emenda li għati proponu li PP u li dik li semmit li għamlita eh, Signora Patraw Neves. Imbat għanna u koll tletanijiet tal-Green Paper tal-sajt. Idu nirrispettaw u koll il- l-ekonomija u l-aspet soċjali hawnhekk f'dan ir-rigward importanti ħafna li nagħmlu distinzjoni meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq is-sawrel ta' l-Atlantiku tal ponentu nagħmlu distinzjoni bejn iż-żoni differenti fejn qegħdin jiġu mistada dan fejn qed jiġu mistada din il-ħuta. Fil-Portugal, fi Spanja u fi Franza Hemm ukoll stokkiet importanti ħafna ta' dawn il-ħut u għalhekk iridu naċċertaw li jkun hemm sostenibilità ekonomika meta nitrattaw eh, is-sajt li jista' jisfrutta dan l-istok. Hemm il- Minna irridu naraw ukoll nżommu f'moħħna rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill, tal-Regolament ta' għal-2011 fejn qegħdin jgħidu l sawrel ta' l-Atlantiku huwa maħsub b'mod partikolari għas-sajt tal-dilettanti mentri f'żoni oħra is-sajt hija tapposta s-sajt industrijali. Irridu aħna nipproteġu però fl-aħħar mill-aħħar il- l-għaniet kollha tal-politika komuni tas-sajt. Grazzi ħafna is-Sinjura Andres Barea, grazzi Sinjur eh, President, nixtieq nifraħ l erba l-erba rapporters, nixtieq nitkellem fuq l-inċova u fuq is-sawrel. Din il-kwistjoni tal-inċova kienet waħda komplessa ħafna li il konsil imblokka. Is-settur huwa palissa f'paralizi għaliex il-kwestjoni baqat saġnata minħabba li ma teħdux deċiżjonijiet min-naħa tal-Kunsill u anke min-naħa tal-Kommissjoni. Nixtieq nisħaq deċiżjoni tal-Partit Soċjalista Spanjola illi appoġġaw il- settur illi kienu u koll deċiżjonijiet li partitu li kienu appoġġati mill-Istitut Scientifiku Spanjol. Issa jiena nixtieq illi il konsil jirtira tiġirtirata l-proposta li għannu li jħun konsiderazzjoni il-proposti tal-Parlament fuq is-sawrel l-issa sur kellem tkellem ukoll fuq kwistjonijiet illi għannu naqblu magħhom kif nista' jkollna dan il-pjan multi li nieħdu konsiderazzjoni pariri xjentifiċi dan kollu naqblu miegħu. Aħna naħsbu illi il-grupp soċjalista ma anke il-grupp soċjalista Spanjol jaħseb l-importanti ħafna dawn l-affarijiet għaliex il-sajt eh, dilettantesk huwa ta' assawrel huwa huwa posta l-ħut illi jinqabad f'dik il-ġurnata jiġi konsmat dakinhar imma Jekk ħanitu konsiderazzjoni wkoll is-sajt industrijali, allura ħankunu jista' jkun qegħdin nipperikolaw eh, l-istokkijiet f'dan il f'din iż-żona. Grazzi ħafna ningrazzja wkoll is-Sur Gallagher tal-ħal konsiderazzjoni tal-affarijiet kollha fir-rapport tiegħu. Grazzi ħafna s-Sinjura Reimers issa. Sur President, jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporters Ir-rati għalja ta' importazzjoni għal-ħut juruna kemm importanti fil-fatt li s-sajt lokali tagħna u s-sajda tagħna nippromovuhom sabiex ikunu jistgħu jkomplu jeżerċitaw il-xogħol tagħhom. Importanti wkoll li rastendu il-pratika tal akwikultura għandna bżonn ta' iktar riċerka li siru ta' iktar informazzjoni għax meta ikkunu nafu x'qed jiġri fil-verità li nkunu nistgħu nieħdu id-deċiżjonijiet tajba għall futur Biss demokrazija u naqqas ta' gwida jisom huma raġuni għalfejn ma kellniex suċċess fil-taħlita ta' ekonomija ekoloġija minkejja li mhumiex daqshekk differenti. Grazzi ħafna. Naddi issa għal Sur Romeva Rueda. Grazzi ħafna. Issa fuq il-inċova jien nixtieq ngħid kemm huwa importanti mhux biss għas-settur imma anke għall-kwistjoni tal-inċova u relazzjonijiet bejn il-Kummissjoni, il-Parlament u il-Kunsill. Hawnhekk nixtieq nagħti l-appoġġ tal-grupp tagħna tal-ħodor għal proposti ta' prekawzjoni min-naħa tal-Kummissjoni. L-għan għan tlet punti fundamentali, l-għan l-sfruttar li aħna bħal kommissjoni nifhmu għandix tkun superjuri għal 0.3. Il-tek naħsbu li jtiħun konsiderazzjoni dan kollu u il-tek irrit ikun ta' minimu ta' 25% u l-Kommissjoni ta' poġġana f'dana kollu u diri ħagġa reġonevoli xaħna nixtiequ li naġixu bħala nis li għedin jikkuraw u jirranġaw il-situazzjoni, mus sempliciment nippuntaw subajna lejn il-situazzjoni, u din hija opportunità tajba għalina sabiex nkunu nistgħu nieħdu din l-attitudni. Grazzi ħafna istana is-sur Grazie Grazzi ħafna, President, Signora Kommissarju, kollegi. Jiena se nirreferi għal regolament tal-Kunsilu tal-Parlament. għandak li għandu x'jaqsam mal-ben fuq il-high grading u fuq il-barbun u l-barbun imperjali ħdejn il-Belġu ġifri għawnek mux biss it-tibdi tal regolament għedin rridn referi għalih imma għanna żewġ tipi verament tajbin ta' ħut li tant għanna bżonna su suq intern tagħna fl-Ewropa huwa importanti għall darbora qed naraw dan li naħdmu jitfit max-xjenza u ma l-industrija sabiex minħabba id-discards inkunu edin nisfruttaw l-istoks kif suppost anki il-bycatch. Il Mir-rapport qed naraw moċar li hemm bżonn limitaw l-artiklu 15a li jrid jiġi rivedut. Anki fil-kumitat xilna nitkellmu fuq dan għad diskart u l-bankaċis irridu nilimitaw dawn e, e, it-tnej imma il-barbun u l-barbun imperjali naraw li jinqabdu iż-żar tagħhom u meta dan isir għandhom jerġgħu jintefaw lura fil-baħar hawnhekk għal dar boħra bżonn ikon tamir kif suppost xira li s-sajt ikun selettiv u noqogħdu attenti għaż-żminijiet. Għax dan it-tip ta' ħut ibiddel ukoll iż-żmien ta' meta ikollu bejjet u jkollu żżar. Hemm bżonn noqogħdu attenti għal postijiet fej ibejjet. U naraw u kol li ma jintużax dan il-ħut biex jitma ħut iħor. Dan il-ħut għandu iservi kif suppost fl-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna sur kun. Is-Sinjura Rudus, grazzi. Sur President, Sinjura Damadaki, jiena satisfatta li qegħdin diskutu dawn l-erba regolamenti dwar is-sajt li nistgħu naddottawhom qegħdin ukoll naraw x'miżuri agrikoli fil-Baħar tal-Baltiku qegħdin niddiskutu. Ġifiri qegħdin naqblu mal-Kunsill u mal-Kommissjoni għall nġjar fuq medda twila ta' żmien. Dejjem semmejna l-aħjar mezz ta' kif ikonna sostenibilità u anki ta' kif niddeċidu s-situazzjoni kif inhi. Issa, mill-lider, il-PPE u kol realizza kemm huwa importanti għalhekk nispera li għada se jivvotaw favur. Is-sitwazzjoni mal-Kunsill hija naraw li hija serja għax il-maġġoranza tal-Stati membri qegħdin jopponu il-pożizzjoni legali tal-Kunsill anki jekk dan imur kontra trattat ta' Lisbona. Naħseb li m'għandniex naċċettaw dan kollu u għalhekk hemm bżonn nikdbu tra lill ministri Ewropej tas-sajt dwar dan. Nispera li fil jim li ġejjin ikunu nistgħu naqblu bejnietna u nuru li l-Parlament huwa maqut wara dan. Ejja ma nħallux li niġu trattati b'dan il-mod mill-Kunsill. Isur sur Ħaġtin Jiena naqbel ma dak li għalli surgale fil-rapport tijaw u jiena se nivvota b'dan il-mod għada jiena nixtieq ngħid li il-prinċipju tal-pjanifikar multijanwali huwa prinċipju li jippermetti li s-sajjida jkunu jistaw jaħdmu b'mod iktar xira imma jibqa aspetti negattivi tal-immanistrar tal-Unjoni Ewropea tas-sajt huwa eh, issa għal pajjiżi li fejn is-sajt huwa xi ħaġa eh, rampanti li għandhom jiddeċiedu. Umbagħad l-iskandlu ta' discards fl-Iskozja in-nies qed ikunu iktar konxi għal fatt li diskart huwa r-riżultat dirett tal-regolamenti Ewropej. Għalhekk, Sinjura Kommissarju, jiena nispera li inti tieħu nota u tagħmel l-almu tiegħek biex tnaqqas il-problema tad-diskart u l-iskandlu li jġib miegħu dan. Grazzi. Grazzi. Issa is-Sinjur Mato Adroer. Grazzi President Jiena ħan nifoka fuq dawk ir-rapporti illi r-riżultat finali tagħhom huma eżempju ta' dak li għandu jsir dak li m'għandux isir. Qed nitkellem fuq l-inċova u fuq l-akwakultura. Fuq l-inċova Dan huwa eżempju ta' kif m'għandhomx isiru l-affarijiet. Nagħdu diskutu l-affarijiet iktar minn sena u spiċċa dibattitu fuq is-setat li jagħti trattat tal-Lisbona lil Parlament Ewropew fuq il-bażi legali u mhux diskussjoni fuq x'inhu l-aħjar għall-industrija għall-assajt jew għall-stok. Il-vittma hawnhekk huwa s-settur illi iħares lejna iċċassat waqt li aħna noqdu nintilfu fuq dawn id-dettali u il-problemi jibqaw għaddejjin eh, safrattant. Għannek għanna kwistjoni amministrativi illi għedin ifixklu dan il-pjan li għanna bżon biex il-futur ikunem, biex ikunem għanzi futur f'dan il-settur ta' sajt. Il-Kommissjoni trid tipprova di settur pożittiv lis-settur, però minna l-oħra qegħdin nitkellmu dwar rispeċi ispeċi eżotiċi u l-ftehim li tlaħaq mill-Parlament fl-ewwel qarik, dan kien kompromess tajjeb aħna nixxilna naqblu bejnietna tlet istituzzjonijiet b'mod tajjeb maġġa mingħajr ħafna problemi ta' xejn. U dan il-ftehim mhux biex jistabbilixxi pożizzjoni ċara ta' x'nistgħu nieħdu, imma L-iktar importanti hija li minna parti wkoll mill-burokrazija li ċ-ċittadini diġà iddejqu kienu imdejqin biha. Hemm bżonn innaqsu l-burokrazija għal minimu indispensabbli. Iċ-ċittadini m'għandhomx jikollom eh, jiffaċċjaw burokrazija li twassal għal eh, nis li spiċċaw jaqsaw album milli eh, jipparteċipaw f'din l-attività ta' kwa kultura. Grazzi. Muchas gracias. Our next. Grazie ħafna Simon Isur Sanchez Presedo. Grazie President, Kommissarju. Jena nishtiq nifokka fuq il- l-aħħar żewġ rapporti Gobar Siku Ferreira li xtieq nifraħ li rapporters tal-li nuħal u daw żewġ regolamenti dawn iż-żewġ rapporti u darftejn li ħaqna dwar ukoll is-sostenibilità u l-ġestjoni tar-riżorsi. Il-proibizzjoni ta' selezzjoni kwalitattivi u restrizzjonijiet fuq is-sejt tal-Barbun fil-Baħar Baltiku huwa importanti sabiex ikun hemm sostenibilità. Hemm ukoll bżonn ta' ġestjoni ta' miżuri tekniċi li jittieħdu fuq is-sajt f'dan il-baħar. Dan kollu jifforma parti mill-politika tar rimi ukoll li tagħmel parti mill-CFP. Importanti wkoll li jkollna kondizzjonijiet operattivi ta' fil-qasam tal-akwikoltura. Kollox ikun f'konformità ma' Trattat tal-Lisbona u ir-regoli li qegħdin hemmhekk sabiex ikun hemm ma jkunx hemm kontaminazzjoni u innaqsu il-periklu li jista' jaffettwa l-ekosistemi tagħna. Two minutes. Sa Sur Kadek. Sur President, Sinjura Kommissarju kollegi li għannet jiena nixtieq nifraħ l-rapportora rapporti tagħhom. Il-Parlament spiċċa l-ewwel qara fuq dan iż-żewġ pjanijiet multianwali għal sawrel U eh, aħna għanna għedin fuq livell ta' kodeċizjoni fuq dan. Il-Kumitat tal-Sajt irrit iħares dawk l-ispeċi li jiġu mistada l-iktar. Fil-kwotas naraw u kol il-ħut li kuna għadu ħaj, hemm bżonn ġifieri biex inkun nistgħu nikkontrollaw eh, dan is-sajt, anki it-tamir u l-bastimenti tas-sajt. Fuq ir-rapport ta' Sur Gallagher li nerġa' niftaħru nifraħlu jitkellem dwar il- mod sostenibli dan il-pjan biex ikun hemm iktar deċiżjonijiet tajbin għal eh, abdiet massimi biex niżguraw li konna sostenibilità tal-istokk anki fuq medda twila ta' żmien eh, mill-istabilità relattiva dan il-prinċipju għalija għal qalbi. Ir-rapporter qed jgħidu li huwa importanti li hemm naraw se nagħmlu bil-dawk bil-discards imma il-Kunsill qed nara li qed jikkontesta il-deċizjoni ta' dan il-parlament hemm bżonn b'mod legali nsibu kaptu ta' din il-problema. Għax hija importanti mhux biss biex inħarsu l-ispeċi imma anki l-attività tas-sajt hemm bżonn nagħmlu differenza u ma nħallux id-differenza bej min jistat mod artizzanali u min għal fin industrijali nixtieq nifraħ ukoll ir-rapporter Kalċik naf jiena nixtieq li l-Kummissjoni Ewropea tejn lil dak is-settur li ikun qiegħed jisħaq għal sajt iktar sostenibbli u anki jieħu aspetti eh, ambjentali f'konsiderazzjoni. Grazie, signor Presidente. Grazie ħafna, President. biex tikkumenta fuq minuta bissa l-erba eh, eh, rapporti mhux faċli, ħan fuq wieħed biss. Hemm bżonn li Eh, meta nitkellmu fuq is-sajt l-akwakultura naraw li hemm emenda ta' kompromess tal-Sinjura Ferreira. Non bisogna avere pregiudizi. Ta' Sinjur Ferreira. Eh, naraw u kol ġifiri kem natu importanza fil-riċerka, noqodu attenti għal-kontrolli, il-normi sabiex nevitaw il-perikli u anki għal sbilanċ ambientali. Il-produzzjoni biologika u sosteniment tagħha għandha tkun lażla għalija u tikkunsidra wkoll il-biodiversità sabiex nkunu nistaw nivvalorizzaw il-produzzjoni. Sinjura Kommissarju, dan il-dokument fuq l-akwakultura nispera li fil-riforma tal- politika komuni tas sajt tista' tinġabar f'regolament sempliċi u wieħed sabiex il-proċeduri kollha jkunu jistgħu jiġu simplifikati mbagħad. Grazzi ħafna, issa immorru għal proċedura tal-catch DI mill-li daraw ħafna nies jixtiequ jien jitkellmu sul Valenza l-ewwel. Grazzi ħafna. President, jina nishtiq nir-ingrazzja il-kollega tiegħu Grubarczek għal xogħol li jagħmel u hu jisemmi fir-rapport xi ħaġa importanti l-Kummissjoni qed tintalab biex tagħmel pjan komplut fuq il-barbun li nsab fil-Baħar Baltiku l-amministrazzjoni tal-Polonja illa għal ħafna snin tgħid li hemm bżonn ikun hemm immaneġjar aħjar ta' kull tip ta' ħut ċatt tal-Baltiku imma il-minna tal-Kummissjoni ma kienx hemm rispons. Hemm bżonn li jkun hemm sistema uniformi tal-ispeċi tal-barbun fil-habitat tagħhom kollhom, jiġifieri fil-Baħar Baltiku dan huwa importanti ħafna speċjalment għal sajjida Pollakki. Il-Kummissjoni għandha tagħti każ ta' dan issa jmissi Sur Crowley. Grazzi ħafna, President. Nix nirringrazzja rapporters kollha għal speċjalment is-Sur Gallagher. Hemm żewġ affarijiet li laqtuni li li meta smajna diskussjoni l-ewwel net. Is-settur kollu li noħolqu possibilità li fit-TAC ikonna eh, affarijiet differenti kif inħarsu lejhom. Umbagħad fuq id-diskars forsi sar iż-żmien biex noħolqu wkoll dan il-green market tal-jom. Minn flok dawn il-bajkiċis jintefgħu lura fl-ilma naraw li jinqabdu u dan imur għal prezz tal-qabda kollha bekk inkunu nistaw innaqsu il-ħut li jiġi importat mill-Azja per eżempju. Nistista tkun situazzjoni li verament tkun ta' eh, nistaw nirbħu minna. Eh, u nirringrazzjak. Grazzi Sur Crowley. Eh, Sur Griffin. Grazzi ħafna, President, hija ħaġa tajba li l-Unjoni Ewropea qed tipprova tipproteġi l-istoks u speċi li huma fil-periklu imma qabel nagħmlu dan ma ninsewx li f'regolamenti tal-passat ma ħadmux aħna rajna ħut li kważi ġie estent Il-realtà hija li nipproteġu tal-istok tal-ħut dan ix-xogħol għandu jkun tal-pajjiżi fejn jinqabdu dawn l-ispeċi u mhux m'għandix tkun tal-Unjoni Ewropea l-scraps u discards għandhom jiġu sostituiti mal-fat li il-ħut kollu li jinqabat jintuża għall-ikel jew kella biex jitma l l-annimali jew il-ħut naraw biex li ma rridu nevitaw l-spekulazzjoni, il kwota ta' kull tip għandhom ikunu jiddeċidu fuqhom is-sajjieda u jikunu jistaw jikkommerċjalizzawhom huma biss. Ġifi, dan li kelli ngħid jiena, grazzi. Mr. Kelly. Sur Kelly. Uh, ni udros. Sur President, jiena ma tantx nifhem f'dan il-qasam imma peress li jiena ngħix gżira naf li s-sajt huwa importanti ħafna għal nies li jqogħdu fuq il-kosta fl-Irlanda. U fuq dan il-suġġett ir-rapporter għal affarijiet importanti il-fat li kunem kotas differenti, il-grupp tiegħi li pipi jasibba differenti. Sur Gallagher dak li qed jgħid huwa jagħmel sens anki għal Saurel, għalhekk nixtieq li l-Kummissjoni tirrispondi għal dan għabbażi ta' evidenza provi xjentifika anki fuq id-diskart u l-akwakultura nixtieq li din tal-aħħar tiżviluppa għax minn issa l-qoddim se jkun hemm iktar u iktar talba għal ħut u nispera li kull tip ta' ħut ikun jista' jsibu ċittadin tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi. Jiena dan l-aħħar ippruvajt nara kemm qed um il-CFP il-CFP l ekonomija Qed nitkellem fuq 3.6 biljun kull ta' kull sena u 4.7 biljun kull sena fuq l-ikel imħabba ħafna burokrazija, ix-xogħol intilef għandna 2.8 biljun fil-mija ġifieri totali ta' 11.1 biljuni l-industrija tas-sajt verament inqerdet binqas minn mill-1973 inqas minn naqsu b-97,000 posta xogħol. Il-politika tas-sajt hija diżastru iktar minn 8800 ehm, eh, eh, ħut li ma jintużax. Tunellata ta' ħut li ma jintużax. And finally. Grazzi, issa. Is-sur Cortes Lastra. Grazzi President, Sina Kommissarju. Is-sajt tal-bajja ta' Biskej nalaq fil-2005. Dana minħabba illi kienem sfruttament sħiħ, frusfruttat sħiħ ma kienx hemm sostenibilità. Il-pjan għandu il-settur għandu bżonn ta' sostenibilità. Issa il-Kommissjoni għandha tirtira proposti tagħha u tieħu konsiderazzjoni dak li qed jgħid il-Parlament. Grazzi. Now I give floor to Issa, is-Sinjura Kommissarju Damanaki. Jiena nix nirringrazzja il-membri kollha ta' dan il-Parlament għal kontribut li taw fid-diskussjoni, diskussjoni interessanti ferm. L-ewwel net jiena nixtieq nirribatti għal kommenti ta' Sinjura Fraga dan IPP. U anki membri oħra dwar il-problemi istituzzjonali ukoll trattat ta' Lisbona kif tbidlu l-affarijiet, e, ikolli nammetti ngħid li l-infurzar ta' Trattat ta' Lisbona ġab miegħu żmien ġdid, era ġdida li rridu aħna nsibu postna fiha. Il-Kummissjoni taqbel ma l-edeja u tappoġġja l-edeja għal fatt li l-Parlament għandu u kol jgħid kif jaħseb l-affarijiet fuq il-ħut u l-qabdiet tal-ħut. Il-trattati huma ċari ħafna fuq dan. Din hija l-pożizzjoni tagħna imma kif tafu tajjeb hemm reazzjoni differenti fil-Kunsill xi stati membri li jħossuha b'mod qawwi dwar dan. Għalhekk hemm bżonn li nsibu soluzzjoni hawnhekk għax inkella ma pjanijiet eh, fuq medda twila ta' żmien, pjanijiet ta' maniġjar, eh, ma nkunux nisu noslu jom u dan huma l-qofol għal futur tagħna. Politika ġdida ma taħdimx fuq medda qasira ta', ta żmien u anki mħabba dawn il-problemi politiċi hemm bżonn li insibu mezz biex nimxu l-qoddim Jiena provajt anki blaqat trilaterali. Jien se nipprova li l-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni jiltaqa' madwar mejda biex forsi naraw jekk hemmx lokal kompromess. Il-kompromess għandna bżonnu mill-aktar fis ma nistgħux inkomplu b'dan il-mod il-pjanijiet kollha fuq medda twila ta' żmien imblukkati eh, hemm xi proposti ġodda li huma importanti pereżempju għas-salamun u l-istoks pelagiċi eh, huma pjanijiet verament li jmorru fuq medda tafna twila ta' żmien huma lesti imma ma nistawx daħluhom fis-seħħ. Meta nirreferu fuq il- nirreferi għal kontribuzzjoni tal-gruppi l nil-qa. dak li għal sur għal arsemit sur ħarkut u u l-gruppi l-oħra naqbel dak li għanna bżon verament huma pjanijiet ta' immanġjar fuq medda twila ta' żmien u għanna bżon ukoll insegu il-pariri xjentifiċi. Irridu nqogħdu attenti hawnhekk kien nkun ċara fuq it-talbit li qed jagħmel is-settur tas-sajt il-bżonnijiet u eżempju ċar ta' situazzjoni qegħdin ngħixuha. Il-pjan tal-inċova l-fatt li aħna kellna nagħlqu is-sajt ta' dan it-tip ta' ħut għal xiftit ta' snin, mux għal ħames snin, għal xiftit ta' snin, huwa prova ċara li ma nistawx nibqaw nejdu li aħna l-xjenza ma nistawx natu kasa, bżon eh, nsibu mod ta' kif naħdmu l-qoddim, nsibu soluzzjoni għalek l-ideja tiegħi hija li nkomplu li pruvaw nimxu nibuttaw il-qoddim li hija riforma tal- politika tas-sajt kum insibu il-mod ta' kif verament nimxu kunu nistaw insegu l-pariri xjentifiċi, ma mux dejjem din tkun ċara, laqqa sir ta' min isemmi dan. nishti nejt u kol li il-rapport ta' Sur Gurbaċik huwa wieħed importanti ħafna miżuri tekniċi eh, li qed jisuġġerixxi tant huma importanti għal politika tagħna u nixtieq jiena l-enfasizza eh, il-fatt li għanna bżon li verament li konna politika għal-barbun u il-ħut ċat iħor. Fuq il-discards li, li semmejtu intom hemm bżon li verament insibu l-kaptu ta' da għax ma nistaw aħna eh, nerġaw nitfaw il-ħut lura fil-bahar meta il-ħut huwa tant prezzjuż veru li flibħra forsi eh, dan sana namlu meta kien ikonna ħafna ħut fl-ilmijiet tagħna ma mhux il-każ issa. Għalhekk jiena l-proposti li smajna għal fat li issa jieda jistaw taw kumpens eh, għal dak li jitilfu mill-ħut dan, dan nisa nagħmluh, dan kollu jidħol fir-riforma hemm bżonn li nimxu lejn din il-mira biex kemm jista' jkun neliminaw id diskards kompletament. Hemm ċertu miżuri li rridu niddeċidu fuqhom. L-aħħar kumment sur President fuq dan eh, dwar il-problemi tal-akwakultura naħseb li rridu innaqsu eh, l-ostakoli dak li qed ixxekkel Jiena naqbel mal-rapporter sur daw kollha li tkellmu fuq dan il-punt, x'nista' ngħid fuq dan li qegħdin nippruvaw nagħmlu dan fil-riforma tas CFP u nixtieq Nirripeti ngħid li aħna se nsaħħu ir-riċerka xjentifika dwar l-ispeċi tal-insibu fl-akwakultura għax verament għandna bżonn li nidħlu fil-produzzjoni massiva ta' dawn il-prodotti tal-akwakultur, jekk rridu li l-akwakultura toffri alternativa. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi Kommissarju. Rapporter sissa biex u diskussjoni bdew bis-Sinjura Bilbao. In primer lugar, Komissarja. Ravelnet, Kommissarju t tirrispondi b ċar jekk ix l-intenzjoni tiegħek illi issegwi l-opinjoni tal kunsil dwar il-kompetenzi illi jenataw lil dal-Parlament taħt it-Trattat tal-Lisbona ma tlabniex il-kommissarju sabiex jirtira tirtira proposta imma rridu l-kommissarju tirrispondi għal dil kustjoni għaliex da settur għandu bżonn pjan. Għal aktar minn sentejn konna qegħdin naħdmu fuq pjan b'mod konġunt mal-Kommissjoni u anka mal-awtoritajiet xjentifiċi. Kanna waqfin fis-settur għal ħames snin fil-waqt li s-sena ta' qabel 7 biljon tunnellata nqabdu. U għal daqstant bżonn nkunu nafu x'ini il-kwota jekk jekk il-kwota tkun eh, u forsi anka naraw biznix il-limiti u le. Dan u settur li għedin nitrattaw, il-settur li għal darboħra talabna illi nkunu trasparenti u nieħdu deċiżjoni jien qed nitkellem fissem eh, personali tiegħi jiena ħdimt personalment sabiex nipprova nati ħajja lil pjan illi għandu bżonn is-settur. Immem ħafna konsiderazzjonijiet politiċi illu jidru qegħdin joskuraw id-deċiżjoni għal daqsan hemm bżonn deċiżjoni fuq it-tek u fuq il-kwotas esperjajna din is-sitwazzjoni fuq medda ta' snin imma fis-seklu 20 ma nistawx inkomplu bil oskurita mżan trasparenza. L-Istitut Baska Xjenza wera illi fil-fatt hemm ħafna aktar inċova milli huwa indikat fil-istatistika, ma rrid risposta ċara minn għandek, Kummissarju. Is-Sor Gallagher għal żewġ minuti. Grazzi, Sor President. Saqna ringrazzja l kollegi l kommissjoni u anka l rapporters. Tista' George Bokter saq viċin il-mikrofonu sul-galerija tal President. Nirringrazzja l-Kommissarju l-kollegi għal-kontribuzzjoni shadow rapporters il-segretarjat tal-Komitat tal-Sajt, il-Konsil Komissjoni, il-Minjat il-Pariri li u nifem li l-Fulver Tekniku l-Konsil huwa mifrut fuq il-Harvest Control Rule għandix tkun esklusiv, deċizjoni esklusiva tal nifem nifhem ukoll il-27 Ministru għat ridu jiddiskutu dan id-dossier u di in partikolari, nittama li jikunem hemm prevalenza ta' sens komun U kol xaqna referenza għal diffikultajt fuq 5.000 tunnellata mill komissjoni intu li din hija soluzzjoni pragmatika għandna nittrattaw dan id-dossier l-iktar minn sena u kenna triq il-qoddim, nasib li nkunu pragmatiċi. U xtaqt najt li l-Grupp Soċjalista li mill hemm lebda ambigwita bej il-pozizjoni tiegħu l-emenda tagħkom jinħan il-kmanda fil-fatt li napoġġaw din l-emenda fuq il-PPE u proposti tagħhom. Il-PPE għandhom jirriflettu fuq dan. Jiena nkludejt it-tħassib tagħhom u fuq emenda seba li titratta il- sajt artiġanali u kull min jappoġġa dan għandu jiftakar illi ħajkonna ħafna aktar rapporti fil-parlament. Jek tappoġġa xaġa li ħażina issa, jista' jagħti il-każ illi għalfini ta' konsistenza tkompli tappoġġa xaġa ħażina fil ġejjini Għadda santu ħażin xjentifikament, mish biss opinjoni personali tiegħi, imma ħażin xjentifikament illi taqsam tek. U jekk dan nagħmlu issa jista' jkun konna nagħmluh fil ġejjini pjanijiet multi annwali huma vitali sabiex nippermettu is-settur sabiex jimxil d-dim u nippjanaw li għada jiprevali sens komun u li nimplementaw eh, proġetti li tassew kun viabli. Grazie Sor Gallagher, l onervoli Gribarczyk. Grazie ħafna, Sur President, għal darboħra. Nishtiq nir-ringrazzja li shadow rapporters kolla. Is-Sur Kon, is-Sur Ferreira, Għax għal-klim uh, ta' poċ li esprimew brabta ma' rapport tijaj. Jiena nittama illi dan il-rapport ikkompli s-soluzzjoni ta' dottati u li jorbot mal-bidu tal-proċess tal-reġenerizzazzjoni nittamla din tkun il-mira u l-enija fil-sajtu nittamla din t-reprezenta suċċess tal Il-raba reporter Sur Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os comentários que fiz. Grazie ħafna, xtaqt nirringrazzja l kollegi kollha għal kummenti kordjali tagħhom u xtaqt nuża dawn iż-żewġ minuti sabiex nitkellem fil-qosor fuq il-pjan plurianwali u l-proposta ta' amenda li prezentajt fisem il-ġiwi Enġilej ġenġiel brabta mal rapport Gallagher. L-emenda seba ta' rapporter ma jitxarax l-speċifità bejn il-flottot differenti rridu nitċaraw li dawn il-flottot u destinazzjoni tas sajt għandhom jiġu konsidrati fid definizzjoni ta' takk għaliex il-sajt mal-kosta artiġinali li ikollu kondizzjonijiet differenti mill-sajt industrijali. Meta ġu biex nelimentaw l-sforz tas sajt sajt li għandha jkollha l-mira illi niprovdu ħut għal konsum li ċittadini, ma nix nikonsidrawa fl-istess keffa bħal sajt industrijali li fl-axħar naħar jipproċessa l-ħut. Fuq il-mistoqsijiet tekniċi li ġew prezentati, jiena ma naqbilx mal-pożizzjoni tar-rapporter Gallagher. Qed nitkellmu fuq l-istess stock, l-istess riserva, imma riserva illi tevolvi f'żoni ta' sajt partikolari fil-sajt kostali artiġanali hemm żona speċifika u żona industrijali taħdem f'żoni differenti qed nitkellmu fuq żoni delimitati. Għal daqstant hemm bżonn tmexxija raġonevoli tal-istoks u anka definizzjoni ċara ta' tax illi tadegwa ruħa għal żoni differenti tas-sajt kif intqal hawnhekk hemm bżonn Eh, imma nġija razzjonali tal-istoks rridu nedu konsiderazzjoni kwistjonijiet ambientali, bioloġiċi u anka ekonomiċi u soċjali. Ma tistax titratta bl-istess mod ħaġa li hija assolutament differenti. Grazzi ħafna, Sur Ferreira, bekk nistgħu nagħlqu dibattitu nivvota għada fil-11 nofs. Now we move over to our... Naddu issa għal rapport li